Inti kont l-aħħar kellim, għandi xaġa nishtiq ngħidilkom, aħna eh, wasalna eh, waslulna ir-raġunijiet tal-Komissjoni fuq il-Pożizzjoni Komuni li l-Pożizzjoni Komuni tal-Konsil fil-5 ta' Marzu 2009 fil-regwar tal regoli tal-Parlament Ewropew li jibdlu l-istruzzjonijiet konsulari f'dak xaqsam mal viza indirizzat ir-rappreżentazzjonijiet eh, diplomatiċi marbuta mal-elementi biometriċi ta' identifikazzjoni u anke fuq kif eh, għandhom jiġu it-trattati tal-bit tal-viża. L-affarijiet huma xi ftit komplikati l-iskadenza eh, li għandu il-Parlament Ewropew ħajibda ħatibda tot minn għadda 13 eh, ta' marzu u dinja skadenza ta' 3 xhur. Aw kellim nixtaq jitkellem fuq ir-riżoluzzjoni ta' Tibet. Din l-informazzjoni ma waslet il-nix li tixtaq titkellem imma tista' titkellem jekk trid. Sur President, it-Tibetani jgħixu taħt il-liġijiet tagħhom u ċ-Ċiniżi qed jużaw għatta argumenti fuq eh, it-neħija tal-feudalizmu superstizzjoni. Imma eh, dawn qed jgħidu li t-Tibetani ma jifmux tassew il-kwistjoni u allura m'għandhom xi tħallew jgħixu f'demokrazija siħal nagħmel siħal lill-membri biex konsidraw l-ironija ta' kemm dal-argument jiġbaħ dak l-argument li ħareġ wara il-voti tal-le ta' Franza, tal-Irlanda u tal-Olanda. Kienu qed jgħidulna dawn in-nies ma kienx qed jifmu din il-kwissju qed jivvutaw kontra ħaġa oħra, kontra Xirak, is jew inkella kontra il-liberalizmu anglosassinu, ma kienux qed jifmu eżattament x'inhu liberalizmu u rridu informazzjoni aħjar. Jiena naħseb li fit-Tibet jew inkella fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jifmu eh, xinu ma xewqat taħom xiextiqu li jisir u għandhom jitħallew jesprimu din il-ħagġa permess tal-vot taħom. Eh, naf li forsi qed indejja n-nisbi li nintenni, imma jiena ħanerġa' ngħid għandu ikollna referendum fit trattat tal-Lisbon. Merci. No, di babon se. Eh, Grazie, ħafna waqaf il-diskussjoni, nerġaw nissuktaw fit tita biex nitkalmu fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem tal-prinċipju ta' demokrazija u tal-istat ta' dritt, għana l-Ginja Bissaw, il-Filippini u t-neħijiet kaċċija tal-NGOs mid-Darfur. Eh, nawgural dak li baqawnek li tajba u naġarna s-seduta.